Sa naslu għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti differenti tal-Parlament Ewropew. Nibda l-għannet bil-kandidati li huma dawn li ġejjin. Fabio Massimo Castaldo, Corinna Krazzu, Richard Czarnecki, Idlildiko Galpelz, Silvi Guillaume, Alexander Graf Lamsdorf, Ulrike Lunacek, Myred Mekines, Dimitrios Papadimulis, Ren, David Maria Sassoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Siso, Adina Joana Valean, u fl-aħħar Rainer Wieland. Dawn il-kandidati għaluli u għarfuni illi ġew nominati biqbil magħhom. Issa ngħaddu għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti. Stimmt Zähler Runde 2 Kollegen abwesend għanna bżon żewġ membri ġodda li ħaj kontrollaw il-voti, joddu l-voti, mux l-istess nis, ħanniħu ntella bix xorti issa mill-kaxxa li għandi hawnhekk fuq il-panel, Ole Ludvigson, l-ewwel isem. Ole, jekk joġbok? Peter Lundgren. U Peter Lundgren. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Jgħat fil-kamra? Prezenti? Grazie ħafna. Also, Herr Ludwigson und Herr Lundgren. Għalda stant, s-sur Ludwigson u s-sur Lundgren ġew maħtura bħala żewġ Membri li ħajoddu l-votu jiverifikaw il-votazzjoni minn E sa G titmur hemmhekk u Sur Lundgren għas-sezzjoni minn H sa K. Dawn huma l-kaxxi tal-voti li intom ħatkunu responsabbli għalihom. Grazzi. Mane damn un Herren, da die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Signori, għanna iktar kandidati mill-li karigi disponibli ġifiri skont il-regola ta' proċedura, regola fulli artikolu 17, paragrafu 3 ta' regola ta' proċedura japplikaw. E u l-vot huwa sigrit. Naqralkom dan l-artikolu biex bekk tkunu testaw kolkom moħkom ċar u d-dimajnejkom x'se namlu. Il-Viċi Presidenti ħajġu eh, ħativvotawlhom fuq karta waħda tal-vot. L-ewwel votazzjoni sa numru 14 ħajkollhom maġġoranza assoluta jekk jikollhom maġġoranza assoluta jiġu eletti skont l-ordni tal-numru ta' voti miksuba. Imbagħad jekk in-numru ta' kandidati ikun inqas minn numru ta' karigi li jridu jintlow, ikun hemm it-tieni votazzjoni taħt l-istess kundizzjonijiet biex nimlow il-postijiet battala. Jekk it-tielet votazzjoni mbagħad tkun meħtieġa, allura maġġoranza relattiva mbagħad tkun biżejjed. Jekk ikun hemm vot indaqs, l-iktar membru imdaħħal fi żmien ikun dak elett. Il-karti tal-vot itqasmu jekk joġobkom użawhom u jekk joġobkom għamlu sinjal fil-kaxxa tal-kandidati li intom tippreferu, tixtiequ tażlu, sinjuri, nixtieq intikom biex informazzjoni importanti oħra. M 14 il-Viċi President tal-Parlament Ewropew li rridu jiġu ġifieri għandkom massimu ta' 14 il-vot li tistgħu tużaw. Issa jekk ikolkom iktar minn 14 il sinjal fuq il-kaxxi tal-lista tal-votazzjoni tagħkom il-vat tagħkom ikun null u invalidu. Għandkom minimu ta' kandidat wieħed u massimu ta' 14 il-kandidat. Inkella il-vot tagħkom jitħassar. U ma jkunx validu. Ich habe den Wahlgang zwar noch nicht eröffnet, aber mir ist es egal, wenn Sie loslegen. Ma ftaħx il-votazzjoni ma xorta jekk tidu tibdow tmorru tivvotaw fidejkom. Votazzjoni miftuħa. Was soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. Signora Gill, jekk jozbu. Das ist jetzt sinnlos. Thank you, President. I was trying to get... Grazie, President. Provajt nġbidlek l-attenzjoni qabel, għalix xsibt li taħt regola 17, ma te prekludix li konna nistaw nisimaw mill-kandidati tal-Viċi President tal-Parlament Ewropew kif għamilna fil-kandidati għal-President Parlament, mhux forsi ħankunu ħandumu biżejjed daqs il-Presidenti, daqs il-kandidati tal-President tal-Parlament Ewropew, imma minn tal-inqas minuta kull wieħed, kif konna iktar idea biex nkunu nafu minn qed nivvotaw. Kienet tkun iktar ta sens, iktar trasparenti għax hemm numru ta' membri ġodda fil-Parlament Ewropew preżenti. Grazzi. Il-President, bħalma tista' tara Għandi mistoqsija akademika, sax ma nistawx nqoddu nitlus fid-dettall hawnhekk għaliex il-kollegi laqas bistennowni niftaħ il-votazzjoni kollha ħabirku għamu bil-wieqfa u marru jivvotaw u jixtu l-vot tagħhom fil-kaxxa tal-votazzjoni. Kif taf, xi kultant id-demokrazija tieħu għamla tagħha nfusa, issa ma nistax nibdlu l-affarijiet li hemm.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 Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage noch einmal, ob alle Abgeordneten hier... Signori, nitlobkom mill-ġdijt, jekk il-votajtux il-koll. Kolħat ċeħet il-karta tal-vot tijaw, il-kaxxa tal-voti, tajab wisq.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 barra minn hawn. Grazzi.